President, wara li tajt weġiba għal din il-mistoqsija li nassum li l-aħħar waħda, musser neħdilkom wisħin billi nasal l konklużjoni tiegħi, nixtieq naqsam magħkom is-sens profond tiegħi ta' urġenza għax xogħol li rridu matul il-ħames snin li ġejjin. Jiena konvint bisħiħ illi jekk infallu fis-snin li ġejjin, u mar nesċinniex nħol u rabta man nies li naħdmu għalihom li ġifiri ċittadini Ewropej, il-proġett Ewropew fiħin nifsu huwa meddet. Jekk mar nerġaw nerġgħu noħolqu rabta ma' dawk in-nies li ngħidu li qed naħdmu għalihom, dak li jkun ħaj jagħti daru lill-proġett Ewropew. Il-proġett Ewropew magħmul mill-bniedem storja ta' suċċess, waħda mill-iktar ġrajiet ċess ta' l-istorja tal-bniedem, kollox wartu żaru meta ngħid li mamul mill-bniedem man-made bl-Ingliż, rrid nirreferi kemm għall-irġiel u nisa imma hija referenza ġenerika. Meta nitkellem ma' Marti tajt li meta eh, Alla bħala l bniedem kienet ċajta biss. Iżda Dak li rritnajtu huwa dan parti din il-parentesi. Jiena naħseb li tant forsi l-kriżi kienet qalila, li tant kena affarijiet u d-dimwiċna x'naffaċċaw li xi kultant nitilfu il-boxla ma nkunux nafu fej ser nimirħu u għalhekk irridu nqisu l-sfidi inkredibbli li għanna fl-Unjoni Ewropea. Tant għanna kriżi ekonomika inkredibbli l krizi kriżi mill-tletinijiet inkredibbli kważi l-qas tista' tiflaħ aktar għaliha din is-sensazzjoni ta' teddida mill-dinja barra mill-Unjoni Ewropea jew mill-ultranazzjonaliżmu mir-Russja jew mill-fundamentaliżmu fid-dinja rbija. Forsi sensazzjoni inkredibbli li l-ewwel darba wara tini gwerra dinjija l-ġenituri qed jibżgħu li uliedhom ser ikunu f'sitwazzjoni qar minn mintu kienu huma żgħażagħ Minar ma jkun namlu tajjeb għal dan is-sogru mem lebda tweġiba ġustifikabli. Ikonna mandat biss tajjeb jidek nkunu sovrani u namlu dak li namlu fl-interess ta' ċittadini Ewropej. Verament irridu namlu hekk, forsi tħarsu lejn il-portafell tijaj bħala operazzjoni teknika, imma jiena konvint bisħiħ illi jekk nagħtu riżultati aħjar u konkreti għad ċittadini Ewropej dan ikun wieħed mill-uniċi mezzi biex nerġaw nikkonnettjaw mal dawk in-nies li huma ċittadini tagħna dawk li l-futur tagħhom fidejna Dar kontinent għandu futur wartu zar jek norganizzaw ruħna fuq level ta' kontinent, b'rispett ħieħ tal-drittijiet nazjonali, għad-diversità, għal dak kollu li eh, ħadnu l-Ewropej, iżda jekk ma niġbdux ħabel wieħed fis-snin li ġejjin u norganizzaw ruħna kif naħdmu mod differenti, jekk ma nibdlux il-kultura ta' kif naħdmu, jekk ma nikkonċentrawx fuq il-prioritajiet stabiliti mill-President elett Juncker, din l-organizzazzjoni dawn l-istituzzjonijiet ikunu perfetti fil-bozza ta' Brussell iżda ma jkunu jfissru xejn fil-ċittadini Ewropej. Dan forsi ma jiġrix u qatt ma ser jiġri għax jekk l-Ewropa għandha kwalità waħda li ikbar minn kwalinkwa kontinent ieħor fid-dinja hija l-kapaċità tagħna li nadattaw ruħna għall sfidi l-ġodda li jfeġġu. Jinċert li ħanna nadattaw ruħna, ċert li ħankunu suċċess, jiena ċert li nistgħu ngħidu lil ulidna li fisti snin oħra nistgħu nħallu il-kontinent tagħna aħjar mill-li sibniħ. Ftit snin qabel. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Timmermans. Vielen Dank, meine Grazzi, Sur Timmermans, Signori. Grazzi tal-li kolla zammetu mal-ħin. Għal dawk il-membri tal-konferenza tal-presidenti li issa ħar il-valutazzjoni ta' dan ismiħ, nixtieq narrafkom li se niltaqgħu fis-sitta ta' wara nil Niltaqgħu fis-sitta.